Minuti ġew adottati. Din huwa tarif li għandi x'ngħidilkom qabel il-xogħol tal-lum il-ħamis li għadda fil-konferenza tal-presidenti kien hemm deċiżjoni li ttieħdet sabiex jinżamm dibattitu fuq ir-rapport Jandrijevska u fuq ir-rapport Trupel biex dan isseħada fis-sitta ta' World of Senar dan fuq il-budget tal-2011 l-votazzjoni tresqet għal nar l-erba mbagħad. Dimis, għada ser ikonna wkoll id-dibattitu fuq il-laqa tal-klina tal-COP 16. F'Kankun il-komunità internazzjonali għamlet progress konsiderevoli. Kien hemm delegazzjoni mdaqsa mhux ħażin mill-Parlament Ewropew preżenti f'Kankun u l-kollegi edin hawn fostna. Flimkien mal-Kummissarju Hedegard aħna nistabilixxu sakemm aħna ħankunu sodisfatti jew le mir-riżultati u rridu niddiskutu x'irridu nagħmlu qabel il-konferenza tal-Afrika t'isfel. Dak huwa t tarif li kelli għalikom. aħna għazinna Guglielmo Perez sabiex jirċivi il-premju Saharov u sfortunatament ma jistax ikun magħna nhar l-erba. Jiena personalment appellajt il-President tal-Kuba, Castro, Raul, u nittamaw li Sinjura Ashton tiħu nota ta' diffikultajiet ta' din il-persuna li jiġi nar nhar l-erba' fostna u tkun tista' tqajjem din il-kwistjoni fir-relazzjoni tal-ġejjin tal-Unjoni Ewropea mal-Kuba. Kiku kellu jitlaq fis-sijat li ġejjin kieku xorta jkun jista' jkun magħna nhar l-erba' u nettamaw li dan ikun jista' jkun il-każ. Bosta snin ilu fil-13 ta' Deċembru fil-fat fl-1981 liġi marzjali ġiet dikjarata fil-Polonja kien hemm eluf ta' attivisti li ġew arrestati u kważi mit persuna inqatlu għalhekk natu ġieħ lil dawk kollha li taw ħajjithom sabiex jisalvaw l-Ewropa mill-komunisti. Fir-rigward l-imġiba ta' Godfrey Bloom l-24 ta' novembru l-2010 minħabba li sur Bloom ma tax apologija tal-klim li għalfa unek fl-awla għazilt skont regola disa tal-regoli tal-proċedura li niblukalu seba' tim ta' otit finanzjari mis-Sur Blum. U Sur Blum diġa ġemarra fuq dan il-fat. Grazzi. Prawnik przyjętych w trybie zwykłej procedury ustawodawczej. Il-firma taħt l-atti leġislativi taħt il-proċedura ordinarja. L-axar atti taħt il-proċedura leġislativa ordinarja ser jiġu firmati skont l-artiklu 74 tal-regoli ta' proċedura minn l-istess u l-President tal-Kunsill.